dikjarazzjonijiet wara li twaqfu dawn il-gruppi suppost diġa għaddew għand il-president tagħkom. Kull qatt bir-riżultati tal-elezzjoni ukoll għaddew għand il-kumitat skont ir-regola 183 mela bekk il dawk li ġew eletti jistgħu jieħdu il-mandat il, tagħhom jekk ovvjament jgħaddu dikjarazzjoni li huma m'għandhomx xogħol ieħor skont l-artiklu numru 7 tal-att fuq l elezzjoni ta' dan il-Parlament, ġifiri skont l-eżerċizzju ta' xogħol ta' membru tal-Parlament Ewropew wara li tkun sar ingħata din id-dikjerazzjoni mbagħad hemm ir-regola numru 2 tlieta Bekk id-deputat ikun jista' jeżerċita xogħlu jieħu sem fil-laqat kollha ta' dan il-Parlament l-entitajiet kollha anke qabel jiġu iċċekkjat il-kredenzjali ta' min ikun ta' dak li jkun. Nixtieq ngħid li ħaddax il-membru li għadhom ma firmawx din id dikjerazzjoni ta' kompatibilità infakkarhom li għandhom jagħmlu dan dalgħodu.